Ewropew qed jirraġixxi għal inizjattiva taċ ċittadini sabiex nipprojbixxu l-glifosat u nipproteġu l ċittadini minn pestiġidi tossiċi. Aħna staqsejna l-iktar sistemi iktar trasparenti u indipendenti irnexxinna nwasslu għal aċċess għall pubbliku minn ċertu informazzjoni li għandha l-efsa dan se jwassal iktar kontroll fil-proċess tal-awtorizzazzjoni ta' sustanzi illi aħna bla ma rridu nikkonsmaw fil dieta tagħna kemm jekk huma pestiċidi, GMOs, additivi tal-ikel jew tomit ċertu additivi oħra. Grazzi għal Eh, informazzjoni tkun pubblika waqt l-evalwazzjoni ta' riskju l-EFSA tiftaħ il-bibina ċittadini u jkunu jistgħu jagħmlu skrutinju tal-informazzjoni provduta mill-industrija. Informazzjoni relatata mal-evalwazzjoni ta' riskju dejjem se tkun mogħtija lill pubbliku. Il-lan tal-SND kien waqfu l prassi fraudolenti illi jaħbu ċertu eh, informazzjoni jew jixtru ċertu Eh, eh, deċiżjonijiet. Aħna mhux ser nieħdu iktar deċiżjonijiet bibi magħluqa u mhux ser nieħdu riski fuq is-saħħa tal-pubbliku. Iċ-ċittadini jridu sistema ta' awtorizzazzjoni b'saħħitha li tkun reżistenti għall pressjoni esterna jiena kuntenta illi il- grupp tagħna wera li aħna nagħtu aktar importanza lil saħħa tal-konsumaturi mill-interess finanzjarji. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Ħażekamp fisem il-gwe għal-minuta. Grazzi ħafna, Sur President għal 20 ta' snin kumpanija bħal Sinġenta, Bayer jew Monsanto qed iddaħħlu il-velenu fl-ikel tagħna. Nistgħu naraw il- ir-riżultat qed naraw nies li jbatu minn ċertu martu il naħallet mutu. Hemm konflitt ta' deċiżjonijiet ta' interess pepsa. Hemm ħafna pressjonijiet billi nippubblikaw l-istudji tal-industrija qed nagħmlu titjib fis-sistema però dan mhux biżżejjed. Ħafna mill-veleni ser jibqgħu fl-ikel għax it-testijiet jiġu rifjutati. Meta ser inwasslu għal deċiżjoni b'saħħithom, grazzi ħafna. L-Honorable Hoisling għal-minuta, grazzi ħafna. Kollegi, Illum hija ġurnata importanti għall-Ewropa. Għandna l-opportunità illi nirbħu ħafna mill-fiduċja illi intilfet minħabba dawn il-proċessi ta' approvazzjoni. Nixtieq nirringrazzja lil 1.3 miljun ċittadini li kitbulna sabiex Eh, anzi, nixtieq nirringrazzjahom għal proċess ta' inizjattiva ta' ċittadini li wassal għal dan kollu sabiex eh, nwassu iktar trasparenza fil-proċess eh, ta' approvazzjoni fil-alkimiċi użati fl-Ewropa. Nafu illi il-kwistjoni tal-glifosat ser tkompli għaddejja, nafu illi għatem eh, asma fil-pubbliku dwar is-sitwazzjoni u s-sitwazzjoni fil-Istati Uniti turi li għandna nidu s-sitwazzjoni bis-serjetà il-fattu li b'dan li l kulħadd jista' jkollu aċċess għall-istudji rilevanti, l-istudji kollha għandhom jiġu eh, ippubblikati anki dawk illi ma jappoġġawx il-każ tal-kumpanija u l-EFSA għandha tisforza lill kumpanija sabiex jagħmlu dan dan huwa pass importanti l qudiem qed nagħtu każ l-interess taċ ċittadini tal-ambjent qabel iċ-ċittadini qabel l-interess finanzjarju. Grazzi ħafna l-Onorevoli Pitikajnen f'isem il-PPE. L-innovazzjoni sigriti tal-kummerċ m'għandhom qatt ikun ta' priorità fuq il is-saħħa tal-pubbliku. It-trasparenza tar-riċerka tal-ikel hija importanti ħafna. Aktar ma tkun ikkumplikata s-sistema tal-ikel, iktar se jkollna komponenti bħal plastics jew eh, ċertu kimiċi. Irridu riċerka mifruxa, rridu pubblikazzjoni, evalwazzjoni ta' dak li aħna nistgħu nikkonsidraw bħala ikel sigur. Din il-leġiżlazzjoni dak li trid tagħmel. Fil-każ tal-glifosat, il-Komissjoni u l-Konsil u l-Parlament eh, kellhom raġuni għalfejn jaħdmu fuq dan kollu. Il-passi li jmiss huma li naraw kif EFSA ser tkun rikesta illi tuża l prinċipju ta' prekawzjoni aħjar minn qabel meta titlob għal studji. Grazzi ħafna. l-Onorevoli Bussoj fissem il pp e, Minuta u nofs. Grazzi ħafna l-Kummissjoni u anke għal-proposta eccellenti u, u anke r-relatur riċi għal għal rapport komprensiv. Importanti ħafna li jkollna l-fiduċa tal- tal-ċittadini tagħna u nimmassimizzaw l-istudji xjentifiċi speċjalment wara l-kontroversji li kellna li huma magħrufin sew rigward tal-awtorizzazzjoni ta' ċerti prodotti sensittivi bħal pereżempju l-GMOs jew ċerti eh, sostanzi attivi bħal nicotidins jew il-glisofati. Ehm, Il-Parlament inaxxielu jsib bilanċ ftehim proviżorju mal-Kunsill stabbilixxa l-proċess ta' evalwazzjoni indipendenti, eh, trasparenti u inklużiv u li jinkludi l-involviment tal-istudji kollha tal-EFSA u eh, dijalogu kontinwu mal-soċjetà ċivili biex niżguraw il-, il il-predominanza esklusiva tal-interess pubbliku iżda biex niżguraw li jkun hemm suċċess ħieħ ta' dan il-qafas leġislattiv tal-ikbar importanza u nixtieq nieħu din l-opportunità biex nappella lill istati membri biex ninkoraġixxu l-esperti tagħhom biex isiru esperti eh, tal-gruppi tal-evalwazzjoni tar-riskju. Attualment biss sitt stati membri jipprovdu żewġ terzi tan-numru totali ta' esperti. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa kaċ tiegħi, proċedura tal-kaċ tiegħi. L-ewwel net eh, Astra Dojva għal-minuta. Grazzi tassew aħna qed nifokaw lew qed nifokaw fuq il-kwalità tal-ikel, issa nerġgħu barra nitkellmu fuq is-sikurtà tal-ikel u hija importanti wkoll daqs il-kwistjoni tal-kwalità doppja. Din id-direttiva għandha x'taqsam il-proċedura ta' awtorizzazzjoni li għandha tissejjes fuq il-pariri ċjentifiċi ċari u r regolament il-ġdid għandu jsir kompromess li jiġi msaħħaħ jisaħħaħ it-trasparenza u l-evalwazzjoni tal-riskju tal-efsa u fl-istess waqt aħna ma rridux li ma jkollniex eh, kompetitività fost impriżi tagħna. Aħna għandna bżonn trasparenza imsaħħa biex eh, nkunu nistgħu eh, nkunu konna jkunu sew waqfu teori ta' ta' konfoffi u li fl-istess waqt inħarsu in-neċessità tar rispett tas sigriet tal-produzzjoni tal-, -produzzjoni tal prodott għal manifattura tal-prodott u naħseb li huwa dan ħajkun ta' benefiċċju. Grazzi Onorevoli Marias. Grazzi President, l-evalwazzjoni u eh, l-evalwazzjoni ta' riskju fil-katina tal-ikel hija importanti ħafna għax fil-fatt eh, għandna riski serji għall-saħħa tal-konsumaturi u naħseb li hawnhekk irridu nkunu deċiżivi l-element ewlieni huwa li konna tikketjar biex inkunu nafu x'inhu l kontenut xemm fl-ikel. Is-tieni sur katajna l-input mill-informazzjoni minn pajjiżi terzi għax huma ma jwettqux il-kondizzjonijiet. Pereżempju fit-Turkija kabru ta' dam u prodotti agrikoli oħra fejn jużaw sostanzi li mhumiex permessi illi għandhom illi ma jistawx jintużaw fl-Unjoni Ewropea. U jipproduċu l-prodotti u jiġu ppreżentati eh, prodotti li jiġu prodotti ximkien ieħor u jiġu ppreżentati bħala grigi, pereżempju eh, l-ikel eh, il-ħalib il-ħalib jew il-laħam li jiġi minn ximkien ieħor. Dawn huma kwistjonijiet importanti għall konsumaturi biex niġġieldu l-frodi. Fl-istess waqt importanti li nħarsu t dħul tagħna mit-tassazzjoni fejn ikonna tariffi u għandna skandli kbar, rajna skandli tal-glifosat għandna bżonn ta' miżuri deċiżivi meħuda mill-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. evropskou občanskou iniciativou proti glyfosátu s velmi širokou podporou. Kolegi, Aħna, għaddejjem għan kena din iġida kontra glyphosates u rajna l-Monsanto Papers illi kixfu kif jaħdmu l-istudji fuq talba ta' imprizi. dawn l-istudji issa għandhom iservu biex jiddefendu id-deċiżjoni tan fuq l-awtorizzazzjoni l kummissjoni trid tissaħħaħ trasparenza u ċerta li hemm attività u indipendenza ta' dawn l-istudji illi huma użati minn fil-proċedura ta' awtorizzazzjoni Ikolli nistqar illi dan it-tekst iva huwa titjib kbir minn dak li kellna u meta mqabel ma' sitwazzjoni għandna bħalissa għaliex il-ġestjoni tar riskju jridu jkunu iktar trasparenti. L-EFSA ħad tkun taħt kontroll permanenti l-pariri xjentifiċi wkoll ħajkunu ppubblikati inkluż it-talbiet għal min qed jagħmel il- min qiegħed jipproduċi l prodott u jekk m'hemmx trasparenza jrid ikun sanzjonijiet. Dan huwa importanti għall pubbliku jiena tassew kontent jrid nappoġġja dan it-tekst. Grazzi ħafna Viċi President Katajnan fisem il-Kummissjoni issa. Grazzi ħafna. Nixtieq nirringrazzjakom għal dan id-dibattitu biex nikkonkludi nixtieq neġan tenni li dawn dan il-ftehim proviżorju grazzi għal kolleġlatur leġislaturi se jileġitimizza l ruol importanti eh, tal-EFSA tal-Unjoni Ewropea. Dan huwa kruċjali għax iċ-ċittadini tagħna jixtiequ jkollhom fiduċja lill awtoritajiet l-EFSA dejjem qed tapplika l-prinċipju ta' prekawzjoni importanti għax jekk ma jkollokx il-fiduċja fl-awtoritajiet tagħna dejjem tista' taħbil il-verità politikament, dan mhuwiex il-tajjeb. Dan il-ftehim politiku se jwassal għal iżjed trasparenza u s-saħħaħ il-fiduċja tal-konsumaturi jiena nixtieq ningrazzjakom għal xogħol eċċellenti li għamiltu u tal-li kontu deċisivi f'din il-kwistjoni. Nixtieq insemmi wkoll u nwieġeb għaxi kummenti li għamiltu frikwat tal-prodotti li jinbijaw fis-swieq tagħna l-prodotti kollha li jimbijaw fis-suq intern fl-Unjoni Ewropea jridu u l-kriterji tal-sigurezza tal-flikel. U ma jimpurtax minn fejn jiġu. Punt l importanti għal konsumaturi tagħna li l-Unjoni Ewropea hija fiha s-suq li żied sigur u r-regoli tagħna japplikaw anke għal prodotti li jidħlu minn barra l-Unjoni Ewropea. Mela, għal boħra, nirringrazzjakom kollha għall impenn tagħkom f'dan il-punt tant importanti. Grazzi ħafna Sir Viċi President u issa se nagħti l-kelma lill relatur tagħna żewġ minuti. Pilar, l-Onorevoli Pilar Ajuso u neġa ngħidlek prosit. Grazzi ħafna, President. Jiena nixtieq biss neħu din l-opportunità biex ningrazzja l kull min kellem lejla il relatur ir-relaturi sur Katajnen ukoll u s-servizzi ta' Kummissjoni u l-Kummissarju Kajti nixtieq ningrazzja l-Presidenza Rumena u s-Sinjura Sama, l-Onorevoli Sama, li bdiet dan il-xogħol bħala relatriċi nixtieq ringrazzja kulħadd għall-xogħol sfiq li għamlu u grazzi għal dan xtajna ntemmu dan negozjati biftehim eh, raġunalment sodisfaċenti eh, kulħadd ħadem sfiq għall-aħħar tliet xhur naħseb illi ksirna r-rekords kollha fl-adozzjoni ta' dan il-ftehim kif inti ma nistawx ningrazzjaw biżżejjed l-uffiċjali kollha li ħadmu fuq dan nixtieq nagħmlu dan mod pubbliku. Grazzi ħafna bekk nagħlaq id-dibattitu se nivotaw fuq dan għada. Sinjuri, ir-rapport li jmiss huwa l-ċertifikat ta' protezzjoni supplementarju għal prodotti tal-mediċini Luis de Grandes eh, Pasqual huwa il- relatur u nati l kelma li Sur Pasqual għal erba' minuti. Grazzi President. U grazzi Talli li il-rappresentant tal-Komissjoni qiegħed hawnhekk ukoll. kena viżjoni territorjali li u politika li ma setax ma stajniex naqblu iżda mbagħad waqt in negozjati l-istituzzjonijiet qablu fl-14 ta' frar il ftejem ta' kompromess u bl-emendi tal-Komissjoni aħna minn dan f'rekord ta' ġematej kena qbil mill maġġoranza tal-Istati membri reġat ġiet konfermata fil-Kumitat tal-Affarijiet Legali u issa fidejn il-plenarja tal-Parlament Ewropew biex niddeċidu dwar dan. Għanna SPC biex nipromovu r-riċerka fl-Europa. ħafna eh, mor fil-autorizzazzjoni eh, tal-beħu anki fil-riċerka u l-SPC suppost kellu perjodu raġunevoli ta' żmien biex isir iżda waqt illi l-privati vada valida u għandna l-perjodu ta' protezzjoni ma setgħux jaħsnu l-prodott anke għall-esportazzjoni ta' pajjiżi terzi Eh, terzi. Eh, hemm pajjiżi oħra li m'għandhomx SPCs iżda jistgħu jagħmluh dan. U bekk il-produtturi tal- tal-ġeneriċi fil-pajzi oħra, eh, f'kull imkien ieħor fil-suq għandhom vantaġġ fuq is-suq tagħna. Dan huwa puntaw l-inni għall-Europa ġejni u bekk għanna niddefendu l-arfin tagħna l-ekonomija tal-arfin tagħna u dan is-sezzjoni tal-industrija fejn għandna 35 biljun euro involuti fejn għandek eluf ta' drogi ġodda u mediċini ġodda jgħaddu kull sena fis-sistema tagħna u t tippermettunna niżviluppaw il-trattamenti ġodda, il-kuri l-ġodda għal skont il-bżonnijiet tal-pazjenti, il-ġeneriċi, il medicini ġeneriċi minn l-industrija jridu ikollhom rwol essenzjali jista' jkun jista' jista' jkun għal ċentri jinqas eh, essenzjali fl-Ewropa biss jekk ikonna kondizjoni tindaqs bejn il-produtturi tal-Unjoni Ewropea kif ukoll ta' pajjiżi oħra. Eh, bħalissa il-produtturi tal-prodotti ġeneriċi jistgħu jipproduċuhom għall esportazzjoni ta' pajjiżi terzi fejn il-protezzjoni ma tesistix jew dawna skadow. U bekk ikunu jistgħu jikkompetu fil-fiswieq ta' pajjiżi terzi. Bekk għanna nipermetu l-produtturi biex jaħsnu l-prodotti fl-istati membri fejn ġew eh, prodotti fl-aħħar siċċur ta' protezzjoni. l darba skadaw ikunu jistaw jikompetu eh, wara l-iskadenza ta' protezzjoni aħna inkludejna salvagwarji biex u għalek se jkun hemm ħtieġa tal-produtturi tal-mediċini ġeneriċi biex jagħtu informazzjoni lil min ikoll l-SPCs biex bekk ehm, ma jaħarbux mill-regoli ta' eċċezzjoni u ta' sitt xhur. In-notifika se tiżgura li s sistema hija trasparenti se nżidu kompetizzjoni fis-suq fl-istess waqt tirrispettaw il-natura konfidenzjali tal-informazzjoni li tkun eh, sensittiva l-adozzjoni tal-regolament se tkun ta' benefiċċju għall-industrija fl-Ewropa u fil-beħ tal-farmaceutiċi il-Kummissjoni taħseb illi illi hemm benefiċċji u anki fil rigward tax-xogħol u se jkollhom tnaqqis ta' 4% fl-ispiża tal- tal-medicini, il-rapport kien diffiċli ħafna kulħadd kellu jagħmel sforz biex jifhem il pożizzjonijiet differenti sakemm il ħakna konsens. Grazzi l shadows u lill-personal tagħna li verament ħadmu sfiq u il-membri l-assistenti għaj vera ħadem sfiq fuq dan u grazzi lill-Presidenta Rumena fil-uffiċċju tal-li għadna madwar il-mejda fuq dan il-pont. Grazzi ħafna fisem il-Kummissjoni Viċi President Katajnen. Kemm għalilek? Membri onorevoli. l-SPC. Dan kien punt importanti fil tal-istrateġija ta' suq uniku. Dan il-regolament kien importanti għal dan il-Parlament. Esplicitament se se jaħtu fil-rapport eh, tal-2016 fuq l-istrateġija suq uniku. Eh, votazzjoni pożittiva għada se tibat messaġġ qawwi u ċar liċ ċittadini tal-Unjoni Ewropea u lill-komunità eh, tan-negozji. Messaġġ ċar u pożittiv fuq il-protezzjoni tal-proprjetà u messaġġ pożittiv fuq il-mediċini affordabbli għaċ-ċittadini illi nwasslu dan għal ċittadini tagħna u li jarfu li qed nagħmlu dan huwa importanti ħafna importanti fil-kuntest tal-appuntament tal-Ewropa ma' ċittadini tagħha ehm, ix-xahar iddieħel u bekk il-Kummissjoni kuntenta ħafna bir-riżultati ta' suċċess tan-negozjati tagħkom. Il-Parlament għamlu għamiltu xogħol eċċellenti, eh, Signor President, membri onorevoli, dan il-fajl ma tantx kien faċli, anzi, u bekk nixtieq nirringrazzja r-relatur sur De Grandes Pasqual għax-xogħol bla waqfin tiegħu fil-ċirkostanzi diffiċli u taħt anki restrizzjoni tal-ħin. Nishtiq insemmi r-relaturi sur Wekken u eh, Sanchez u anki l-relaturi oħra permezz tal-kontribuzzjoni ta'kom inkom entu biex ikonna din il-waiver um, u għal test bilanċ leg eh, legali bilanċat il-test li biltu mal konsil fuq u se jipermetti l-kumpaniji tal-Unjoni Ewropea jipparteċipaw u jmexxu s-suq uniku um, globali ta' dawn il-mediċini fuq il-bażi tal kondizjoni tindaqs mal-produtturi barra l-Unjoni Ewropea fejn se jiproduċu iżjed minn 25 um, ehm, elf uh, uh, fil-ġejjeni u se jieġaw u bekk se neġaw nikkonfermaw il-pozizjoni tal-Unjoni Ewropea għal produzzjoni. Se nitkellem dwar l-elementi jew l-lin regolamenti li l-Parlament u l-plenarja għandha tivvota għada. L-għonet fuq stockpiling Eh, punt sensitiv għal-Parlament jiena il-ħazna nilqa il-flessibilità tal-Kunsil u tal-Kummissjoni il-ħazna stockpiling se tiġi permessa fl-aħħar sitt tal-SPC biex jiżguraw il- itħol dħul tal-ġeneriċi wara li jispiċċa tispiċċa l-iskadenza tal- jiskadaw. Il- se jkun hemm evalwazzjoni li se tieħu konsiderazzjoni jekk id-dispożizzjonijiet ta' stockpiling huma eh, biżejjed speċifikament il klawsula ta' reviżjoni fil-artiklu 21a tal-regolament il-Kummissjoni ta' jekk is-sitt xhur tal-perjodu ta' stockpiling huwa biżżejjed biex eh, nilħu l-għanijiet involuti t tieni fuq fid-data ta' applikazzjoni l inzjattiv l-istituzzjoni kollha raw il-flessibilità. Il-waiver sa ssir um, realtà fl-2022 li żjed tard din id-data tirrispetta l-prijorità li hija soda legalment u anki utli ekonomikament. Mhux se jkun hemm impatt retratti fuq il-drittijiet miksuba u bl-istess mod il-kodritijiet tal-min ikollu l-species mhumiex affettwati peress li l-inklusività tibqa għat-terminu tal-spc. Barra minn hekk se jkun hemm sistema transitorju fejn nieħdu konsiderazzjoni l-aspettattivi leġittimi tal-min ikollu d-drittijiet u mbagħad fil ta' salvagwardji l-kompromess aħħari huwa sod u trasparenti l-eċċezzjoni se tkun permezz ta' salvagwardji proporzjonali tinkludi regoli eh, xirqa illi jiġu flimkien mar regoli eh, tal-mediċini klassifikati li daħlu fis seħħ fi frar l-2019. Fl-istess waqt il-regolament jirrispetti l-drittijiet biex il- l-informazzjoni sensitiva tibqa konfidenzjali u taqbel mal eh, biex nipromovu il-kompetizzjoni fl-Unjoni Ewropea u anki li len minna għax fit-tul dan ifisser eh, ifisser li prezzijiet inqas għal pazjenti jiena Naħseb li wasaltu għal kompromess tajjeb, jirrifletti il-bilanċ tajjeb bejn l opinjoni politiċi differenti u anki l-interessi tal-kull min għandu interess nittama li l-Parlament se jappoġġa dan fil-votazzjoni għada. Grazzi ħafna sur vice President. Il-kelim li mis huwa l-Onorevoli Falcon fisem l-MV. Għal minuta minuti. Grazzi ħafna sur President l-ewwel net. Nixtieq ringrazzja relatur u l-kollegi l-oħra, ix-Shadows. Għal kooperazzjoni tajba. Ħadna ħafna ħin e, xiksibna f'dan rapport. Dan rapport jiżgura li l-pazjenti fl-Unjoni Ewropea se kollhom aċċess aħjar għal mediċini li huma eżed siguri u u iżjed irħas. Naħseb illi irnexxinna f'dan ix-xogħol għall-Parlament. Żgurajna li l-mediċini ġeneriċi jistgħu jiġu eh, prodotti fl-Unjoni Ewropea għax ma jistgħux bħalissa għax għandna restrizzjonijiet legali żidna l-sigurtà għall-pazjenti kien hemm mediċini um, ehm, li ma kinux puri f'dawn l-aħħar snin u għandna iżjed kwalità issa fl-Unjoni Ewropea nisa niżguraw li il-mediċini li eh, huma uh, skarsi eh, ikunu disponibbli pass tajjeb il qudiem il-punt ewlieni f'dan regolament kien l-stockpiling il-ħażna. Għal l-ewwel jum tal-iskadenza tal-SPC ħafna mill-Parlament iżda anki l-Kummissjoni Ewropea sfortunatament ippruvaw jiżguraw illi din il-ħażna ma ssirx. Għalkemm l-evalwazzjoni tar-riskju tal-Kummissjoni Ewropea tajt illi l-ikbar benefiċċju li eh, eh, jeżisti fil-produzzjoni eh, u fil-, -produzzjoni fil fil-ħazna dan jinsa fil-paġna 42% tal-evaluazzjoni tal-riskju konna argumenta fuq ħaġa li kienet l-ikbar benefiċċju għall-pazjenti. Għanna s sicċur tal-ħazna u eh, dakwa pastajje u mbagħad il-klawżla revizjoni tfisser li nistgħu naraw jekk dan hux biżejjed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 li l-Unjoni Ewropea tista' taġevola wkoll imprenditori pallakki. U ma tantx kienu proposti ta' dan it-tip. Suri dan il-mandat, iżda meta jiġu għal dan ir-regolament, mm, sitwazzjoni kienet naqa' differenti, aħna stajna ninnegozjaw tekst tajjeb ħafna li jiftaħ swieq ġodda u orizzonti ġodda ta' min qed jimmanifattura dawn il-prodotti u l-bidla f'din ir-regolament hija importanti ħafna għall-pazjenti tagħna dan ifisser aċċess aħjar għal prodotti mediċinali aħjar nittama li kumpaniji pollakki jkunu jistgħu wkoll jgawdu minn din l-opportunità li huwa investiment tajjeb u xogħol tajjeb għal dan is-settur innovattiv u dan huwa importanti ħafna. Grazzi tassew. Grazzi naddu għal Sinjora Vering minuta u nofs fissem għalde. Xieq nisaq fuq il-fat li jina konċettiku ħafna fuq l-impatt pozittiv fuq il-pazjenti u il-settur farmaceutiku għalija titkun prioritat leġislattiva bħala persuna li eċt mill-kanser naf li il-bżonijiet tal-pazjenti kemm huma importanti dejjem għamiltu fil-qofol tal-karriera tiegħi imma jiena nixtaq li nħarsu lil il-proposti biex nirrevedu hawn kemm jista' jkun il-privattivi li jingħataw lil dawn il-kumpaniji ma jingħatawx faċilment huma kompetenz wara, wara snin twal ta' xogħol li persuni jinvestu fil żvilupp ta' mediċini. Jiena tkellem dwar il-kompens, forsi għandi nitkellem dwar assigurazzjoni u garanziji il-flejjes illi dawn il-kumpaniji jinvestu fl-edukazzjoni huwa inkredibbli B'xi ikollna antibiotik ġdid pereżempju bejn għandna bżonn mit-telf molekuli li jiġi skopert frattant il-molecule ieħor ta' 99,000 irid jiġi riċerkat u żviluppat sabiex naraw illi l-innovazzjoni hija inkoraġġata eh, aħna rridu Inkunu attenti fil-proprjetà intellettwali allura nitlobkom li tibqgħu moħħkom miftuħ fuq il-konsegwenzi negattivi potenzjali dan jista' jġib miegħu grazzi tassew kellim li In qed jagħmel produzzjonijiet li qed naraw fl-Unjoni Ewropea ma tistax attwalment tipproduċi d-drogi biex jiġu esportati f'pajjiżi terzi lanqas fil-każ fejn il protezzjonijiet ta' dawn ikunu ġa skadew qed nitkellem fuq ix-xogħol u anke aċċess għall-mediċini u kumitat mv bilfors qegħdin iridu jsibu il eh, bilanċ u bejn l-elementi kif rajna min-negozjati interistituzzjonali qed jipprova jimmitiga l-ikbar problema li jiena personalment qed nara fit-text hija d-data ta' dħul fis-seħħ jew inkella tal mm, biex ngħaddu għall-implementazzjoni fuq il-post fil-fatti biex il-ċittadini jistgħu jibbenefikaw. Dan ifisser li dan irid jidħol fis-seħħ mill-aktar fis meta kaxkru saqajna dan il tlet snin limitu huwa limitu ta' skadenza. Aħna, il-produzzjoni tal-produtturi ta' mediċina ġenerika titjib u ta' ktar importanza u allura jiena lesta li nappoġġa dan ir-riżultat grazzi ta' sew Nkellim li jmiss. Revoli Reda. Dan huwa l-aħħar diskors tiegħi fil-Parlament u jiena tassew kuntenta li qed nitkellmu fuq fajl fil-Parlament Zamso tal-industrija ta' proprjetà intellettwali li ħafna drabi iktar jimdet importanza lilih mill-industrija. U kollu għadri fundamentali, imma id-dana sempliciment li għadjem lu għadini jitawlu privativi, ġew matwal bizzejed, din il-proposta tippermetti għalmenu illi jkun hemm manifattura ta' dawn il-mediċini ġeneriċi fejn diġà huma legali dan huwa pass ċkejken huma pass fit-triq it-tajba u danna jiġi għal klawżola ambizzjuża li wieħed jinvestiga għal uh, jekk dawn il-stockpiling u biżżejjed għas-saħħa pubblika jew kanniex bżonn tfaw dubju fuq il-reġim tal ispissin ġenerali u jkollna riforma ġenerali. Grazzi ta' kollox. Miex naġun kassini kif ixira assonj buxoj ur. Grazzi tassew, issa ngħaddu għal Enrivoli Buxor Peteret. Reveri Brussol, para parti minn kaxi għaj sawa. Grazzi kollegi. U importanti ħafna li dan ir-regolament jipprovdi kumpanija Ewropej b'deroga fisser li jistgħu jipprovdu mediċini ġeneriċi u simila u jiexpu ħafna mediċini ta' ċertu prodotti u isem. Jekk ovvjament u għallan illi e, morru għal pajjiżi terzi jew għal ħazna Illi jfisser illi mbagħad jista' jitlu fl-Unjoni Ewropea wara l-ewwel ġurnata tal- Ehm, tal-skadenza tal-privattiva dan ifisser li jistgħu mbagħad ma jkunx hemm eh, ma jistgħux jidħlu fejn m'hemmx protezzjoni għall konsumatur Irid jagħti alternattiva għall-mediċini għal dawk il-pajjiżi fejn ċertu mediċini huma wisqalijin. Nixtieq ningrazzja r rapporter sur De Pascal għal dan ix-xogħol li jagħmel. Grazzi tassew. Rivani Marias. Grazzi ma nistgħux ninsew li dak li qegħdin niddiskutu hawnhekk li jiddu niffokaw fuq huwa il ħarsien tas-saħħa pubblika u t-tieni l-interess tal-pazjent u dan ifisser li l-pazjent irid ikollu aċċess għal eh, mediċina rħisa ġifieri kull miżura li għandha x'taqsam mal-copyright tal-rapport tal-kompetittività tal-industrija farmaceutika għandhom jaqdu dan il-miri jiġifieri għaliex aħna ma rridux jkollna l-estrem ieħor jiġifieri li jkollna med prodotti mediċinali fejn il-pazjent mhux se jkollu aċċess għalihom għax nafu li kien hemm ħafna l-industrija farmaceutika provat araq ħafna pereżempju rajna skandlu ta' Novartis illi rajniha fil-Greċja l-iktar. U issa rridu naslu sal-aħħar dan il-każ Provaw naraw eżattament min kien responsabbli għal xiex u min liema kumpanija tiġi sanzjonata. Sur Katajnen, il-każ tal-stockpiling ta' prodotti mediċinali huwa importanti ħafna u l-kumpaniji multinazzjonali ma jistgħux jużaw jisfruttaw dan il-każ biex ikollhom eh, esportazzjoni nuqqas esportazzjoni ta' prodotti medicinali, aħna irridu jkonna dawn il-prodotti ġenerici li jkunu disponibli biex jkunu ma' anke u anke jkun hemm il-protezzjoni tal-konsumatur fl-istess ħin. Grazzi tassew. Uh, Alois Paterle. Grazzi tassew, Signor President, eżis kollegi, eżis Sur President, Vice President jina nixtieq ingrazzja lill-Reveli De Grandes għax-xogħol li jagħmel tant tajjeb jiena nilqa l-emenda eh, tal-leġiżlazzjoni f'termini tal-Supplementary Protection Certificate. Jaħna rbaħna ħafna affarijiet eh, ħangawdu minn ukoll eh, parti protezzjoni tal-konsumatur li konna prodotti ġeneriċi għasam medicinali kull kien u aħna eh, permettina li jkun hemm esportazzjoni kif f'pajjiżi terzi u eh, wkoll minnija iktar faċli biex nitzlu fis-suq Ewropew wara li eh, jkun hemm skadenza ta' ċertifikat il-mediċini tal-produttur. Li aħna rajna li ta' snin, l-aħħar snin, spejjeż sparaw l fuq u saru mala sema u issa irridu illi dawn jidħlu fis-suq pass maġġel li jfisser li l-pazjenti ħajkollu iktar aċċess għal mediċini irħas li huwa prova oħra li l-unjoni ewropea taħdem illi tagħti każ iċ-ċittadini u l-pazjenti Grazzi tassew mela biex nagħlqu dibattitu ngħaddu għall viċi President tal-Kummissjoni is-Sur Katainen. Mela fil-qosor nixtieq ningrazzjahom il-kol, ningrazzjakom il-kol ta' dan id-dibattitu. Għal darboħra ningrazzjakom u ningrazzjaw ir-rapporter. Proset. Politikament kien faj sensittiv. Imma rajna illi soluzzjoni jew kienet waħda prattika ħafna. Rajna illi il-medicina ġenerika jpoġġew fuq l-istess livell vis vis-a-vis produtturi oħrajn u fl-istess waqt il-protezzjoni tal-privattivi ħajkopri l-innovaturi kollha din id-deskrizzjoni tas-soluzzjoni hija sempliċi ħafna imma aħna hekk b'hekk qed nuru l innovaturi li dan il-kontinent huwa favur l-innovazzjoni u jridu nipproteġukom u fl-istess waqt aħna ħloqna kundizzjonijiet indaqs għal dawk li qegħdin e, jipproduċu prodotti ġeneriċi u biosimilars u għaldaqstant dan huwa importanti għall konsumaturi tagħna u anki deċiżjoni tajba għall produtturi tal-industrija u innovaturi grazzi tassew tal-kooperazzjoni tagħkom Grazzi ta' xolok, grazzi. Grazzi ngħaddu għal rapporter tagħna jkiribkom u dibattitu f'żewġ minuti. Grazzi sew. Grazzi lill viċi President tal-Kummissjoni tal-li qed kont tal-li li qed u l-approċċ serju tiegħek, grazzi lil Shadow Jiena ġili fiex dan ix-xogħol li għamilt ħassejtni iżolat għaliex ir-rapporters kienu tassew b'sibi, ma sobba fil-versa kellhom raġun. X'imdaqqiet il-Parlament irid irid ikun lest li jisib konsens u jagħmel kompromess. Aħna spiċċajna li konna ftemit fuq skala żgħira sempliċement biex naslu xibkien. Bosta drabi huwa każ ta' li inti meta inti tkompli taħdem fuq livell żgħar skala żgħira bil-mod il-mod takkumula eh, eh, riżultat kbir. Aħna wkoll għandna interessi leġittimi u r-riżultat kien mhux favur wieħed jew ieħor tal-Unjoni Ewropea u għaldaqstant jiena kuntent. Kif edna li kieku ma kienx eh, biżżejjed dan il-qbil u kena klawzura ta' reviżjoni, nistgħu naraw jekk hux neċessarju nimmodifikawha u Eh, kif qed naraw il-għanijiet eh, ta' din il-tmim tal-leġiżlatura jiena wkoll ma se nerġa' nura hawnhekk imma kienu nuri naħdem magħkom ilkoll. Grazzi ta' sew grazzi ta' xogħolok grazzi tad-dibattitu nivvotaw għada. Nagħlqu dan il-punt. Grazzi. u għal oħra nilqgħu il-kummissarja Rurova u nsellmu lill-kummissarju Katainen. Issa ngħaddu għal estradizzjoni possibbli ta' Julian Assange. Nilqgħu hawnhekk li rappreżentant tal-Kunsill, Sinjura Ciot. Grazzi tassew. Kif tafu aħna nitkellmu fuq estradizzjoni possibbli ta' Julian Assange. Aħna wkoll nafu li meta naġġixxu biex inħarsu l-interess pubbliku ġenerali, il-whistleblowers jaqdu rwol importanti biex jiksfu il-ħażin li hemm fis-tisir mal-kontra s-soċjetà u jeħtieġu protezzjoni legali. U jiena naf li intom diskutejtu din dan il-bira fid-dibattitu fuq id-direttiva tal-whistleblowers Inkoll konna qegħdin insegwu bil-qrib l-avvenimenti riċenti fuq il-każ ta' eh, Sur Assange. Eh, Julian Assange eh, ġi rifugju fil-imbaxxata ta' l-Ekwador fil-2012 biex ma jitħiġ l-Iżvezja biex jidher qudiem il-qorti fuq każ ta' stupru u molestazzjoni. U qal illi dan kien lan illi fl-aħħar mill-aħħar jibatuh l-Istati Uniti u jikkastigaw tal-Repubblika f'dokumenti klassifikati ta' Stati Uniti kif il-kol tafu. Fil-11 ta' April l-Ekwador neħħa l-azil ta' Sur Assange u dan wasal l-arrest tiegħu mill-Pulizija Ingliża. U l-qorti eh, ġati li kien ħati paress illi kiser il-regoli tal-bejl mm, barra minn hekk is-sur Assange issa qed iħabbat wiċċu ma' dan il-akkużi eh, ta' estradizzjoni qed jgħidu li fil-fatt il-każ ta' stupru jista' jerġa' wkoll jinfetaħ fil-Iżvezja. Il-Kunsill s'issa ma diskutix il-estradizzjoni possibbli tas sur Assange u m'għandix pożizzjoni vjuva Issa fil-fatt, it-tradizzjonijiet huma kwistjoni ta' kompetenza esklusiva tal-Istati Membri. Għalaqsant issa l-kwistjoni hija fidejn il-leġislatura tar-Renju Unit u l-Home Secretary tar-Renju Unit. Imma nixtieq nieħu l-opportunità eh, li l-Kunsill jemes importanza kbira mal-importanza tal-whistleblowers. Fil-fatt eh, dawn l-aħħar xahar il-Konsill u l-Parlament ħarsu lejn eh, u fokaw fuq li l-ftehim fuq il-whistleblowers jintlaħaq qabel it-tmiem tat-term eh, l-mandat leġislattiv u dan inksib nieħu dal plenarja il-votat illum fuq it-tekst li ġie maqbul minn negozjaturi taż-żewġ koleġislaturi u grazzi tal-attenzjoni tagħkom. Grazzi tal krim tiegħek. Grazzi, il-Komissarju eh, Jurova. Il-Parlament talab il-Kummissjoni biex tagħmel stqarrija fuq l-estradizzjoni possibbli ta' Julian Assange mir-Renju Unit. Eh, nistgħu ngħidulkom illi l-estradizzjoni bejn ir-Renju Unit u l-Istati Uniti huwa gvernat minn trattat bilaterali u fil-fatt estradizzjoni ftehim ta' estradizzjoni. l ma tippermettix li jkun hemm estradizzjoni fil-każ illi jkun hemm raġunijiet li wieħed jaħseb li dan jista' jwassal l-applikazzjoni tal-pena tal-mewt barra minn hekk il-qorti ddeċidiet li l-istat membru jrid iżomm lura minn estradizzjoni jekk hemm riskju serju li d-drittijiet fundamentali tal-persuna tkun milquta fil-każ li l-iżvezja jiddeċiedu li joħorġu każ ta' mandat ta' arrest fid-dawl li dak li kienu irrevokaw dak iż-żmiem mela l-qorti tar-Renju Unit iridu jiddeċidu jekk jagħtu preċedenza lil dan il-mandat ta' arrest Ewropew fuq il-talba tal-Istati Uniti għall-estradizzjoni m'hemmx regoli tal-Unjoni li huma ċari hawnhekk, sempliċiment forsi lista ta' fatturi li wieħed jista' jqis f'dan il-każ Eh, fil-każ f'dan il-każ ġenerali nixtieq ngħid li l-kummissjoni m'għandix il-kompetenza li inti intervjeni f'dawn il-proċedimenti li huma pendenti quddiem ir-rati tal-istati membri aħna naqblu nserħu bissieh fuq l-indipendenza u professjonaliżmu tal-qorti tal-Ġirien Unit biex jieħdu deċiżjoni tajba li jkollhom quddiem għajnejhom il-provi xierqa grazzi tas-sew. Grazzi tassew. Mela l-ewwel kelliem tagħna f'isem li pipi is-sur Posh Bixir. Grazzi, mela jiena fi prinċipju ma nistax nifhem għalfejn aħna qegħdin niddiskutu dan il-punt fil-Parlament Ewropew qed nitkellmu dwar punt konkret fuq l-tradizzjoni speċifika u dan skont il-trattati internazzjonali jridu nimxu. Minnaħa hija sistema ġudizzjarja tar-Renju Unit, minnaħa l-oħra għandek l-Istati Uniti li qed jitolbu l-istradizzjoni. Nittamaw illi il-fatt li m'hemmx dubju li s-sistema ġudizzjarja ħadd tkun qed ħares il-prinċipji ta' stat ta' dritt aħna bħala politiċi nħossu li naħsbu li rridu mm, fuq il-kwistjoni tal-asta Assange u jiena ġifiri ma nistax naqbel ġifiri nħossi li l-libertà tal-libertà tal-espressjoni għandha limiti pereżempju għal dak li għandu xtaqsam il-militari u terrorizmu u il-teddida ta' terrorizmu. Imma fl-aħħar mill-aħħar eh, is sura Sanx irrid huma l-pajjiżi li għandhom kompetenza li jridu li dawn m'għandhomx kompetenza li jkunu jistgħu jintervjenu fit-sistema ġudizzjarja tal-istati membri Allura ejja nħallowa fidejn l-Stati Uniti biex eh, l-Renju Unit propament biex jiddeċidiju jekk ir-raġunijiet ta' traduzzjoni mhumiex tajbin jew je jew le u jekk iva mela dawn dan irid jintbagħat hemmhekk u jiena nafda s-sistema ġudizzjarja eh, jekk eh, jekk hux delitt jew le jarawha huma. Fisem, l-essendi Signora Gomez l-estradizzjoni ta' Julian Assange għall-Istati Uniti għandha titwaqqaf. L-Unjoni Ewropea għandha tipproteġi lil dawk li jiddefendu l-verità. Taħt l-amministrazzjoni ta' Trump, ix-xandir qed jintuża għall-iskopi tiegħu mhux se jkollu eh, ġustizzja. Eh, irridu nipproteġu l-libertà tal-espressjoni hemm riskju li assange jista' jaffaċċja l-pena tal-mewt manning ukoll ġie ttorturat fil fil-ħabs fejn kien jgħaddem. Hemm ipokrisija min-naħa tal-Amministrazzjoni Amerikana u l-kompliċi tagħha fl-Unjoni Ewropea Ministru akkużani bit-tradiment meta jiena tkellim dwar it-torturi mis-CIA li ġew organizzati wkoll mill-gvern il-Portugis f'Guantanamo. Fid-daw tal-akkużi fl-Iżvezja mela Assange irrit eh, jitrassa u ir fl-Iżvezja fejn hemm imparzjalità. Ma nistgħux nibbadoh fl-Istati Uniti. Assange ħoloq anzi kisser ċertu regoli Ipprova jimmina l-demokratiċi fl-Istati Uniti, però l-Unjoni Ewropea trid tiżgura li Assange ikollu ġustizzja aħna llum ukoll adottajna regolament fuq l-informaturi hemm riski jekk titkellem fuq ċertu eh, rejati ta' gvernijiet Assanx għandu jiġi protett. Grazzi ħafna kelliem għal jmiss. Taċċetta blue card Sinjura Gomez b'mand is-sur Pospixil. Nadilek il-kelma, sur Pospixil. Grazzi. Jiena kont Ministru tal-Ġustizzja, ma nafx kif parlament, kor politiku jista' jiġi involut f'każ speċifiku r-rikjesta ta' estradizzjoni aħna maħniex responsabbli għal dan. L-estradizzjoni hija xi ħaġa importanti, din hija xi ħaġa li għandha x'taqsam mal-ġudikatura. Hija kwistjoni ta' ġustizzja bejn iż-żewġ stati aħna nafu li l-ebda pajjiż tal-Unjoni Ewropea m'għandu jagħmel estradizzjoni għal pajjiż li fejn hemm il-pina tal-mewt dan huwa l-każ tal-Istati Uniti. Jekk Assanx jiġi estradit lill-Istati Uniti jista' jispiċċa b'sentenza eh, ta' pina tal-mewt. Din hija r-raġuni politika għalfejn Assange għandu jiġi imressa quddiem qorti hawnhekk però mhux fl-Istati Uniti. Grazzi ħafna. Is-Sur Urban Crespo. Fisem il-gwe għal-minuta. Grazzi ħafna, Signora President, l-inzjem ta' Julian Assange. Eh, tirrappreżenta mument ikraħ fl-istorja. Kien hemm ħafna informazzjoni ġiet pubblikata grazzi għal Wikileaks u Assange u identifikajna ħafna ksurijiet ta' drittijiet umani u rejat madwar id-dinja. Aħna naħsbu illi id-detenzjoni ta' Assange hija illegali fl-istess ħin ir-rapporter tal-Istati Uniti fuq l-estradizzjoni detenzjonijiet ikkritika r-rikjesta tal estradizzjoni fl-Istati Uniti. llum din il-Kamra aħna adottajna direttiva għall protezzjoni kontra anzi għal protezzjoni ta' informaturi bħal Julian Assange. L-estradizzjoni ta' Julian Assange tibbat messaġġ perikoluż dawk li jikkritikaw dawk illi jabbużaw il-poter se jħallsu prezz qares jekk assange jiġi assodit lill-istati uniti inkunu qed ninsew parti importanti tad-demokrazija tagħna id-dritt tad-demokrazija ma nistax nippermettu li dan jiġri grazzi ħafna il-kelliem li jmiss l-Onorevoli Jolie, l-estradizzjoni possibbli ta' Julian Assange, il-fundatur ta' Wikileaks lill-Istati Uniti, m'għandix taqsam biss mal-destin ta' raġel wieħed, però dwar il-futur tal-demokrazija tagħna, il-prinċipju ta' difisa tal-libertà tal-espressjoni u l-informazzjoni għaliex Assange tkellem dwar reati tal-gwerra illi saru mill-Istati Uniti. Il-gvernijiet flok jammettu realti tagħhom iridu jwaqfu dawn il-voċijiet. Irridu nibqgħu nirrispettaw it trasparenza u d-demokrazija, il-kuraġġ tiegħu qed jiġi ġġudikat illum. Jekk aħna nagħmlu tradizzjoni ta' Assange, għadda bitta se jkunu dawk illi jagħtu informazzjoni sensittiva lill ġurnalisti lill gazzetti bħal Guardian Le Monde dawk li jiġu akkużati Franza għandha tagħti l-ażil lil Julian Assange. Grazzi ħafna issa fisem li FDT 3 minuti l-Honorable Dartmouth. Grazzi ħafna, Sinjora President. Ser nibda bi propożizzjoni mhix idea tajba li l-politiċi jippruvaw jintervjenu fi proċess legali fil-fatt hija dejja ħażina ħafna. Is-separazzjoni tal-liġi u l-politika hija essenzjali għad-demokrazija tal-punent. Fil-każ tas-Sur Julian Assange dan kien fil-kustodja mar qoddim qorti u ġi ingħata sentenza għaliex kien akkużat għax kisar il-pledge. Se jkun hemm smih quddiem imħallef Ingliż u dak illi qal il-Kunsill kien żbaljat il-segretarju tal-istat ma jiddeċidix ħafna nies inklusijen ma jaqblux ma xi sentenzi illi ħad li ħarġu xi mħalfin fil-Iran Unit, però meta għalkemm persuna jista' jkollha diffidenza nies bħal Sinjura Gomes iridu li jkun hemm interferenza politika dan huwa l-aħħar diskors tiegħi parlament però ma nistax naqbel illi il-bażi legali titkisser qudiem il-politika dan imur kontra mhux biss il-valuri tal-punent, però kontra l-istituzzjonijiet kollha tad-demokrazija. Aħna bħala politiċi għandna inħallu l-kwistjonijiet legali relatati ma' Julian Assange fidejn minu kompetenti x'kienu il-proċedimenti legali illi waslu um, illi um, Julian Assange ma jirrispettax il-pledge. Il kien il l-arrest Ewropew. taħt eh, l-arrest Ewropew m'hemmx difiża kontra l-estradizzjoni u din hija xi ħaġa ta' tħassib kbir. Aħna nisemgħu ħafna f'dan il-post dwar drittijiet umani, però l-SND, il-grupp tal-ALDE, il-Demokratiċi eh, Liberali Brittaniċi dawk kollha li jemnu fl-Unjoni Ewropea li jappoġġaw ukoll din eh, l-arrest Ewropew Dan irridu jifmu li hemm difed kbir. L-impen tagħkom għal libertajiet ċivili u il- eh, dawn mhux qed niftakrom bħalissa. Nitlobkom illi terġgħu taħsbu dwar pożizzjoni tagħkom, grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Kuloglu fissem il-Gwell NGL. Aħna llum eh, favuri l-informaturi però m'għandna l-ebda eh, kompetenza il-Kunsill u l-Kummissjoni, però aħna kor politiku jista' jkollna l-opinjoni politika dan dwar ċertu fatti. Araw x'qed jiġri ġurnalist Ewropew pereżempju jkun qed jikteb xi ħaġa dwar l-Iran. Jekk xi jiġi estradit, mela noħolqu preċedent l-Iran ikun jista' jitlob